sentenza tal-qorti eh, din il-ġlieda kontra t transfobija u l-omofobija li tmur mill kultura Il-President ikkola taq tal-mikrofonu tal-kelli. Apologize for that, um, but to give everyone their time. Madam Inetfeld for two minutes. Onorevoli Inetfeld għal żewġ minuti, va grazie ħafna, Signora President, jiena musser nirrapeti dak li diġant għal mill-kollegi kollha li x'naħseb li il koll naqblu Nixtieq nagħmel xi żewġ kummenti dwar dak li l-istituzzjonijiet Ewropej qed jagħmlu l-ewwel nett bħal kollegi jiena kuntenta u gburija li għandna l-ewwel riżoluzzjoni dwar il-persuni intersesswali fuq l-aġenda naħseb illi eh, dan huwa messaġġ politiku ċar fl-istess ħin qed inħarsu lejn ir-reżoluzzjoni fuq il-lista ta' azzjonijiet LGBTI li ġiet adottata mill-Kummissjoni fil-bidu tal-mandat naħseb li dawn iż-żewġ riżoluzzjonijiet għandhom ikunu l-wirt li nħallu li l-Parlament Ewropew ġdid iżda wkoll il-Kummissjoni ġdida rridu nsejħu għal iktar azzjonijiet b'saħħithom iktar minn dak li saru fl-aħħar ħames snin għax naħseb illi sar ħafna però għatfadal ħafna jsir. jekk inħares li kull kunsill ninduna li fl-aħħar wieħed mill-aħħar eh, laqat tal-kunsill ma setgħux jaqblu lanqas fuq stqarrija komuni dwar l-LGBTI għax xi pajjiżi qed jibblukkawha m'għadniex fil medju hemm xi eh, stqarrijiet li l-om blokkati għal 10 snin, però jekk inħares lejn din kamra, s-sur Tajjani huwa wieħed mill- kellima f'konferenza tal-familji wieħed mill-avvenimenti l-iktar omofomiċi fid-dinja wieħed mill-organizzaturi hija organizzazzjoni li msejħa Citizen Goal illi tappoġġa d dikjarazzjoni Nashville li l-iktar omofobika fid-dinja jiena ma naħsibx li jiena rappreżentata mis-Sur Tajani li jmur f'dan l-avveniment imbagħad hawnhekk jitkellem dwar drittijiet tal-LGBTI. Din hija ipokresija. L-aktar l qatrajt grazzi. L-Onorevoli Reintke għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Signor President, Signor Kommissarju, kollegi, Parlament Ewropew. Eh, jikkundanna l-kirurġija u trattamenti għal normalizzazzjoni ta' sens. Din hija sentenza sempliċi però li għandha ħafna eh, għandha ħafna sinifikat u sentenzi jiblu l-istorja normalment hekk ikunu għadda ser nistaw niblu l-istorja, ser nivvota fuq l-ewwel riżoluzzjoni dwar il-persuni intersesswali fil-Parlament. Iva, ma nistawx insolvu d dbatija kollha illi l-ideoloġija tal-tradizjonali tal-ġeneru waslet għalija. Hemm stigma, hemm diskriminazzjoni, hemm tbatija, però għadha nistgħu ngħidu b'mod ċar li għana ser niġġieldu għal futur fejn id-drittijiet tal-persuni intersesswali ser jiġu rispettati f'din l-Unjoni. Dan il-messaġġ messu ilu li wasal, però wasal f'mument f'waqtu għaliex id-drittijiet tal-persuni LGBTI edin taħt attak bħalissa wara 20 ta' snin ta' progress qed periklu li nerġgħu lura u sabiex iwaqfu dan milli jiġri l-Unjoni Ewropea għandha tadotta strateġija dwar kif tipprevjeni dan milli jsir fil-lista tal-azzjonijiet ġodda meta niġu għal drittijiet tal-LGBTI din hija l-inqas ħaġa l-Kummissjoni tista' tagħmel sabiex tingħaqad ma' dawk illi qed jiġġieldu sabiex jgħixu jħobbu kif jixtiequ fil-miżuri konkreti li nixtiequ li l-Kummissjoni tieħu hija illi illi tagħmel id-drittijiet tal-LGBTI priorità diġà għall programm ta' ħidma li jmiss u tħalli wkoll il-moviment ħieles għal persuni LGBTI fl-Unjoni Ewropea. Il-miżuri kollha għandhom jittiedu sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq LGBTI madwar l-Unjoni Ewropea. Irridu nagħmlu dan għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi. Bekna l lista san nistaqsi l-Ministru ċamba sabiex jirrispondi. Grazzi ħafna. Sur President, membri onorevoli, kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament għall-opportunità li niddiskutu ta' suġġett importanti l hawnhekk irrid nifukaw fuq il-drittijiet tal-persuni intersesswali li għandhom jiġu protetti fl-istati membri kollha. Il-vjolenza u d diskriminazzjoni m'għandhomx ikunu fis-soċjetà Ewropejja. Il-Presidenza Rumena bħala waħda mill-prijoritajiet tagħha għandha ġlieda kontra d diskriminazzjoni ta' kull tip, il-prinċipju u l-valuri li hemm fit-trattati u l-Karta tad Drittijiet Umani u l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea m'għandniex ninnegozjawhom jew nilagħbu magħhom b'rispett tal-ugwaljanza, trattament ugwali u d-diċenza dan din din xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea kbrija bija s-soċjetajiet kollha qed isiru iktar aggressivi u diversifikati. Irridu nieħdu passi sabiex nażguraw drittijiet ndaqs lin nisa minoritajiet sesswali, reliġjużi, nies b'diżabilità u ċittadini ta' kull età u ser inkomplu nagħmlu dwar dan l-istituzzjonijiet jaqblu fuq id-direzzjoni ta' triq li għandna naqbdu irridu jkun hemm iktar emanċipazzjoni u tolleranza l-Kunsill diġà adotta leġiżlazzjoni li b'moċċar tipprojbixxi diskriminazzjoni abbażi ta' dak li hemm f'artiklu 17 tat-Trattat ta' Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, però bħalma tafu liġi tal-kontra diskriminazzjoni għadha mhix kompleta u hemm xi aqsma li huma aktar protetti minn oħrajn fil-liġi tal-Unjoni però l-Kunsill għadu ma ma ma waqafx il-ħidma tiegħu fuq dan. Tkellimtu dwar batija. Jina kburi li nfakar li f'Ġunju tal-2016 il-Kunsill irrisposta b'mod pożittiv għall-istatazzjonijiet LGBTI u kien l-ewwel darba li l-Kunsill adotta dikjarazzjoni li twassal għal ugwaljanza ta' drittijiet għal nies LGBTI ġifiri dan kien mument storiku fil-konklużjoni tal-Kunsill, konsisti kunsill stiden kummissjoni sabiex tippromuovi il-miżuri mniżla fil-istatazzjonijiet u tirrapportna b'mod regolari fuq il-progress il-Kunsill li l-Istati membri sabiex jagħmlu l-miżuri tagħhom sabiex ta' jiġġieldu diskriminazzjoni sesswali. L-Istati membri għandhom l-obbligu li jisimgħu dis-sejħa. Aħna lkoll rridu nikkontribwixxu f'dan l-isforz komuni meta niġu għal kooperazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, l lista ta' azzjonijiet tinkludi wkoll l iskabi ta' l-aħjar prassi u aħna nilqgħu dal-punt. Irridu kampanja ta' arfin l-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali wkoll qed tagħmel kontribut importanti billi qed turi s-sitwazzjoni tal-persuni intersesswali. Anki diskriminazzjonijiet bħal eh, reġistrazzjoni ta' twelit u trattamenti mhux meħtieġa mingħajr kunsens tagħhom. Din hija kwistjoni ta' etika medika li l-Istati membri huma responsabbli għalija u għandhom jerfgħu r-responsabilità. Il-kwistjoni ta' reġistrazzjoni hija wkoll kwistjoni nazzjonali f'ħafna mill-kwistjonijiet li tkellimtu dwarhom huma l-istati membri li għandhom il-kompetenza però ma jfissirx li m'hemmx dimensjoni jew soluzzjoni Ewropea ovvjament li hemm bħalma tafu l-kategorija ta' persuni intersessuali mhumiex inklużi eh, fil-gruppi eh, tan nies diskriminati fit trattati, però naħsbu illi huma eh, għandhom eh, jiddaħħlu bħala parti mill-valuri tal-Unjoni Ewropea l-inklusività. Jekk nagħmlu dan il-koll nibbenefikaw minn skambju kostruttiv anki minn dak illi li qed eh, niddiskutu llum u l-vota għadda. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u nixtieq biss nfakkarkom bħalma qed fil-bidu illi l presidenza Rumena tal-Kunsill għandha bħala priorità il-ġieda kontra d diskriminazzjoni u naħseb li din hija opportunità U aħna kburin li qegħdin hawnhekk grazzi ħafna Ministru, l-Onorev, anzi l-Kummissarju Jurova, grazzi ħafna Sinjor President, membri onorevoli, nixtieq nibda billi nirringrazzja l parlament għalli ressaq dan id-dibattitu fuq id-diskriminazzjoni kontra nies LGBTI. Il-Kummissjoni ħadet l-impenn illi timxi l-qoddim fuq l-ugwaljanza tal-LGBTI, nies LGBTI u il- parlament ħareġ rapport ta' kwistjonijiet, partikolarment il-pożizzjoni tal-persuni intersesswali din hija priorità politika tagħna għalhekk aħna ħriġna bl-istatazzjonijiet sabiex nwasslu għal gwaljanza tal-persuni LGBTI f'Diċembru tal-2016 fix-xhur li ġejjin ser noħorġu rapport fuq l-implementazzjoni tal-istatazzjonijiet Nerġa' nitkellem dwar dan iktar tard. Dwar il-problemi relatati ma' persuni intersesswali bħalma l-kol nafu bħalma semmejtu intom ħafna drabi aħna qed ikollna problema serja għaliex ma jidħlux fil-kategoriji eh, ta' nisa jew irġiel il- trattamenti kirurġi li t tfal intersesswali jistgħu jgħaddu minnhom huma ta' tassib għax huma ma jistgħux jagħtu il ma jistgħux jaċċettaw li li jgħaddu minn tal trattamenti. Però il servizzi ta' kura jgħu taħt l-istati membri hemm il-possibilità illi Anzi, il-fatt il li ikun hemm it-tielet ġeneru fil-reġistrazzjoni ta' twelid hija kompetenza wkoll ta' istati Membri rridu niżguraw li l-liġijiet relevanti jiġu applikati skont l-aħħar skont l-aħħar standards ta' drittijiet umani. L-Qorti ta' Drittijiet Umani qalet illi il- kirurġija tikser artiklu 8 tal-konvenzjoni meta niġi għall-istatalazzjoni lan tagħha huwa li tippromovi d-drittijiet tal-GBTI. Għabbażi ta' din l-istatazzjonijiet il-Kummissjoni għamlet diversi attivitajiet sabiex tqajjem kuxjenza dwar id-diffikultajiet ta' persuni LGBTI. Riċentament riġna rapport fuq drittijiet tal-persuni trans u intersesswali fl-Ewropa. Aħna wkoll nadmu ma' aġenziji illi jaħdmu sabiex jippromovu l-ugwaljanza. Aħna ħriġna b'diversi videos u għamna skambju tal-aħjar prassi bejn l-istati membri fuq dawn is-suġġetti il-proġett pilota sar anki dwar il-kwistjonijiet ta' tas saħħa li għadu minnhom il-persuni LGBTI. Hemm ukoll id-drittijiet tal-persuni LGBTI taħt id-direttiva tal-Movement ħieles il-Kummissjoni ser tara kemm dan huwa skont il-akki tal-Unjoni Ewropea. Għanna lista ta' azzjonijiet sabiex nipromovu il-drittijiet tal-persuni LGBTI fl-2017 it-tieni stħarriġ LGBTI se jsir din is-sena u dan se jipprovdi informazzjoni importanti sabiex nindirizzaw l-azzjoni tagħna fil-futur. Dis-sena ser nagħmlu wkoll ħidma preparatorja għall futur sabiex ikollna l-lista ta' azzjonijiet futura li għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni l-ġdida u aċċettata wkoll mill-Parlament. Il-Kummissjoni ħadet l-impenn li b'mod ta' suċċess tkompli l-ħidma tagħha sabiex eh, taddu koll il-ħidma li l-Kummissjoni li jmiss li mbagħad tkompli b'dawn il-politiċi, però jiena nirrakkomanda li l-Miser jieħu posti sabiex jitkellem għall parlament u l-organizzazzjoni tas soċjetà ċivili fid-disin tal-liġi għall protezzjoni tal-persuni LGBTI e kif ġie suġġerit fil-mozzjoni li qed nitkellmu dwar llum. Nixtieq ukoll nirreaġixxi dwar id-dibattitu illi kellna sissa l-Kummissjoni qed tkompli tippromovi l-adozzjoni tal- direttiva ta' trattament indaqs orizzontali bħalma għatu jiena naħseb li hija tal mistija li ilha mblukka għal snin sħaħ fil-Kunsill intom konxi illi din il-leġislazzjoni tirrikjeti adozzjoni unanima għalhekk irridu l-istati membri jaqblu dwarha meta jiena qatt illi hija mblukkata għal ħafna snin. Tajb nsemmi li l-trattat joffri l kooperazzjoni mtejba u għalhekk niddiskuti di kwistjoni f'ħafna laqgħat bilaterali, però meta nsemmi di kwistjoni ħafna jgħidu li għandhom bżonn aktar ħin, però ma jridux il-kooperazzjoni mtejba din hija dwar drittijiet fundamentali. Jiena qed ngħaddilkom din l-informazzjoni u ser inkompli niġġieled sabiex niddiskutu din id-direttiva. L-aħħar kumment semmejt ukoll il- diskors ta' minbeta online u bod ġenerali l-Kummissjoni qed tkompli taħdem mod insersib flimkien mas-settur tal-IT sabiex tilħaq tnaqqis radikali tal-diskors ta' minbeta online. Speċjalment in netwerk soċjali. Aħna qegħdin nkun ikollna suċċess raġunevoli settur tal-IT ħa impenn taħt il-kodiċi ta' kontotta u ser inkomplu eh, naħdmu fuq dan sal-aħar tal-mandat tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi Kummissarju, issa inkomplu bid-dibattitu is-sur Farija għal-minuta. Grazzi ħafna sur President, Sinjura Kummissarju. Wara l-movement mitu eluf ta' persuni LGBTI tkellmu dwar stejjer ta' bullying li għaddew minnhom. F'dan is-seklu mhux raġonevoli li dawn in-nies jiġu diskriminati minħabba l-ġeneru sess tagħhom. Laqas għandhom il-moviment ħieles u trattament drittijiet ugwali fl-Unjoni Ewropea għalhekk irridu nieħdu miżuri fl-Istati membri għall protezzjoni tal-persuni LGBTI u l-drittijiet fundamentali tagħhom bħal edukazzjoni fost l-oħrajn. Il-Kummissjoni trid storġ bi strateġija inklusiva favur il-persuni LGBTI li tinkludi wkoll rikonoxximent ċivili u strateġiji sabiex ma jkunx hemm vjolenza abbażi ta' l-omofobija u rridu niżguraw illi n-nies, anzi tfal ta' persuni LGBTI jiġu wkoll protetti l honorable Ward. Meta nitkellmu dwar il-persuni LGBT, ħafna drabi ninsew dawk intersex ilhom ilna neħħulhom l-umanità tagħhom anke minħabba l-ġisem tagħhom. Dejjem naraw bħala xi ħaġa ta' saħħa, iżda m'hemm xejn li huwa ħażin saħħa li inti tkun intersex. Il-mutilations li jsiru fuq it-tfal huma xi ħaġa tal-mistħija Ili nikkondannawha hija xi ħaġa naċċettabbli li fil-żmien qed ngħixu fih għadhom qed isiru dawn l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea. Il-fatt li aħna din inġielu din il-bidla fil-tfal minn ma ta' konsens tagħhom juri kemm aħna lesti li nagħmlu affarijiet biex ninforzaw il-gender binary. Dan juri li hemm iktar għall-umanità milli nisa u biss, dawn il-persuni intersex juru li inti tikkategorizza lil dawn in-nies hija xi ħaġa tan-nies magħhom magħluq u ma tirreflettix ir-realtà. Jiena nixtieq nappoġġa l dawk kollha li huma intersesswali u speċjalment it-tfal u ngħidilhom m'intomx waħedkom. Grazzi l-Onorevoli Stevens għal minuta u nofs. Eżis kollegi, sinjuri, il-drittijiet tal-persuni LGBTI mhumiex qed jiġu protetti hemm dawn diskrepanzi kollha bejn l-istati membri m'hemm l-ebda protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni għabbażi tal-ġeneru eh, l-orientazzjoni sesswali jew karatteristiċi sesswali. Ħafna pajjiżi ma jirrikonoxxux iż-żwieġ bejn żewġ nisa jew żewġ irġiel, pereżempju, imma dan possibbli fil-Belġu. L-isterilizzazzjoni hija meħtieġa ah, fi tmien stati membri fejn għandna 18 stat membru li jirrikonoxxu li jkun hemm testijiet psikoloġiċi u 21 stat membru li iwettqu kirurġija fuq it-tfal li jkunu intersesswali. U dan però mhux imniżżel fil-drittijiet fundamentali għalhekk nixtieq nitlob il-Kummissjoni li tagħti priorità l drittijiet tal-persuni LGBTI fil-programm ta' ħidma tagħha bejn l-2019 l-2024 u biex issaħħaħ l kooperazzjoni bejn id ġiż differenti sabiex niżguraw li jkun hemm aktar mainstreaming ta' drittijiet tal-LGBTI fosthom fl-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa. L-Kummissjoni għandha wkoll eh, tara kif tista' tapprova l-ugwaljanza eh, bejn dawn il-persuni. Importanti l-Unjoni Ewropea tibqa' għaddejja bil-trawim eh, ta' kuxjenza fuq dwar il-persuni LGBTI u rridu niskuraw ukoll li jkun hemm moviment ħilas għall persuni kollha, inkluż dawn il-familji LGBTI u anke fid-dawl ta' l-aħħar sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Hija xi ħaġa inaċċettabbli li persuni LGBTI xorta waħda qed jiġu meqjusa bħala eh, ċittadini tat-tieni klassi. Grazzi l-Onorevoli Ernst. Grazzi. Illum għall-ewwel darba għandna riżoluzzjoni fuq id-drittijiet tal-persuni intersesswali u dan eh, mestu ilu li wasal għaliex li dan is-suġġett eh, nagħmluh tabu ifisser li dawn il-persuni jispiċċaw eh, jaħlu f'ħafna problemi ta' legalità wkoll. Ħafna persuni jiddeċidu xistaw jgħaddu minnu dawn il-persuni. U jkun hemm min jiddeċidi li min huwa differenti jrid jgħaddi minn dawn it-tip ta' kirurġiji ta' normalizzazzjoni kif huma msejħa, imma hija naqblu fuq ħaġa waħda tal-inqas illi dawn it-tip ta' operazzjonijiet u dawn it-tip ta' proċeduri mediċinali għandhom jiġu projbiti fuq it-tfal. Dawn eh, il-persuni mhumiex morda għandhom bżonn trattament, huma persuni bħalna u għandhom jiddeċidu huma stess, jieħdu huma stess din id-deċiżjoni, għandhom jiġu rispettati m'għandhomx m'għandniex inneħħulhom din is-seta' minn idejhom. Id-diskriminazzjoni għandha tkun suġġett għal sanzjonijiet kriminali. Hemm bżonn ta' kampanji pożittivi u hemm bżonn li jkollna nagħtu iktar normalità li dan id tip ta' dibattitu. M'għandu jkun hemm xejn dwar karatteristiċi sesswali fid-dokumenti ta' identità, rridu narfu il-pluralità tal-umanità. Grazzi l-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi tassew, Kummissarju Jurova. Mistoqsija orali hija strument tal-kontroll u qed inħeġġu l-Kummissjoni sabiex taġixxi fuq ir-riżoluzzjoni li se nivvotaw fuqha il-ħamis. Jiena pparteċipajt fid-dibattiti kollha li għandhom x'jaqsmu mad diskriminazzjoni ta' ċittadini Ewropej, speċjalment dawk li huma l-iktar dgħajfa. U dan japplika anke għal persuni li qed ikun hemm diskriminazzjoni kontrihom minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Il-komunità LGBTI il-komunità transessuali hija waħda minnhom u għalhekk hemm bżonn illi inħarsu lejn l-aħjar prassi fost dawk l-istati membri illi urrew li huma differenti illi ma jħarsux lejn is-sesswalità bħala patoloġija u li apparti minn hekk ma jimponux il-ġeneru fuq il-poplu tagħhom permezz ta' prattika farmakoloġika, kellna il-rapport Luna ċek fil-2014 illi ressa approċċ inklusiv għad-drittijiet ta' dawn il-persuni. Jiddispjaċini se jkolli eh, eh, nħaffef għal se kolli neħ il-proċedura catch the eye għax ħanibqgħu għaddejjin sa nofs il-lejlu għaxa warrak irrit nara kif ser nifranka il-ħin. Onorevoli Forenza, minuta jekk jogħġbok. Presidente, konsidero President, anke jiena nħoss li huwa importanti ħafna kif diġà intqal li ikonna dan id-dibattitu, dibattitu konġunt li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-persuni LGBTI u riżoluzzjoni dwar id-drittijiet ta' dawn il-persuni intersesswali kif eh, semma l kollega Viotti anke r-riżultat tad diskussjoni li saret fil-intergroup LGBTI illi jiena stajt nipparteċipa fih. Kif kuntenta wkoll illi l moviment femminista dejjem jagħti definizzjoni tiegħu innifsu bħala moviment transfeminista għaliex iħoss illi l-liberazzjoni tan-nisa u l-liberazzjoni tal-persuni LGBTI jimxu id fit. Kif qal il-kollega Herst ukoll importanti li nikkundannaw kull forma ta' interventi kirurġiċi li jistgħu ehm, jaffetwaw l-tfal intersesswali għalhekk jiena kuntenta ħafna tisir din id-diskussjoni. Grazzi tassew l-Onorevoli Soċneċ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 Eh, qed nitkellmu dawn il-persuni LGBTI, XYZ, eh, dawn huwa grupp li għat intuħwis attenzjoni meta imqabbel ma affarijiet oħra importanti fis-soċjetà u għandhom id-drittijiet tagħhom ukoll għaliex dan l-aħħar fir-Renjuwiet kemm sitwazzjoni fejn il-pulizija arrestaw mara f'dara għaliex fuq l-internet lil xi ħadd sejħitlu li raġel laqat tal-parti tiegħu bidel l-istess għajritu eh, fuq online. Iwa, kulħadd għandu dritt jaħseb li rrit, imma jiena wkoll għandi dritt naħseb li rrit u jiena wkoll għandi dritt nisprimi ruħi kif rrit, mhux fuq l-internet biss kullimkien. Ma nistgħux noqogħdu nintimidaw in-nies u għandna dawn ix-xellugin jippruvaw imexxu l-Ewropa u jippruvaw iwerru lil iwerħbru l-nies, il-Kommissarju Jurova, grazzi ta' staw Sinjor President, onorevoli membri, tawalt ħafna aktar kmini ħanżom fil-qosor issa, nixtieq ringrazzjakom għal dan id-dibattitu, dan il-Parlament għal darboħra wera impenn sħiħ għal dan is-suġġett u jiena ippruvajt eh, nagħmel l-istess biex nuri kemm jiena lesta li naħdem fuq dan il-punt ta' stant importanti fuq l-aġenda tagħna ħaġa waħda konkreta naħseb illi xorta għandna naħdmu mal-persuni LGBTI, mal-intergroup mal naraw kif nistgħu nevalwaw fejn saru kisbiet u x'għandu isir x'affarijiet ħanibdlu għal eh, pjantazzjoni tal-futur se jkollna data wkoll mill-Eurobarometru u naħseb li għalhekk importanti ħafna li niltaqgħu u naħdmu flimkien. Din hija l-istadina tiegħi u ninsab ċerta li dan se jkun avveniment importanti ħafna fejn nistgħu naħdmu flimkien. Grazzi. Grazzi Kummissarju. L-Onorevoli Ministru Ċamba, jekk joġba, grazzi ta' sew grazzi ta' dan l-iskambju li wera kemm fadal xisir għanna nkunu kburin bil-progress li għamilna f'dan il-qasam kif semmejt il-Kunsill reġiċa b'mod pożittiv għall lista ta' azzjonijiet tal-Kummissjoni għall ġejt tal-komunità kollha LGBTI u nixtieq inħares ukoll lejn l-implementazzjoni sħiħa ta' dawn l-azzjonijiet. Irridu nimxu ma' trattati u ma' dikjarazzjoni u dibattiti politiċi tagħna. L-Ewropa tittimxi mal progress ma' toleranza, u irridu nibdlu il-mnaddu mill-kliem għal-fatti. Grazzi tassew, Ministru, id-dibattitu għala għawnek, għanna sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex nikkonkludu dan id-dibattitu. Wieħed mill-Kumitat Libe u ħamsa mill-grupp individwali, il-vot ser isir il-ħamis. Grazzi. Qabel ma ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li hemm mistoqsija orali dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali, mistoqsija għall kommissjoni ngħidilkom li mhux se jkollna catch DI fuq dan id-dibattitu. Jiddispjaċini ħafna naf li se jkunu kollegi disappuntati, imma ħankunu qegħdin naqbdu nofs il-lejl. Jiena ma kontx qed immexxi l-plenarja meta ġara dan kollu u jiddispjaċini li qegħdin daqshekk ma nfusin bil-ħin. Nati il-mikrofonu mal-ewwel l-awtriċi ta' din il-mistoqsija l-Onorevoli Suċajk kjoġbok. Grazzi tassew, Signora President. Is-sena li għaddiet ħafna mill-ħidma li għamilt hawnhekk f'dan il-Parlament saret sabiex nromu iktar kuxjenza fuq il-ħtieġa li ikollna verifiki ta' prevenzjoni u ta' screening fuq il-kanċer u bekk irnexxilna nitalmu ħafna dwar l-użu tal-kannabis għal finijiet mediċinali dinja xi ħaġa li aħna nixtiequ niffokaw fuqha. Hemm bżonn illi niżguraw illi aħna nibqgħu għaddejjin biex niffinanzjaw ir-riċerka fil-kannabis mediċinali mill-aspett legali. Em, Eh, viżjoni negattiva ta' dan kollu u tista' tiġi interpretata b'modi differenti kif dan jiġi indirizzat. Dan infatti li għamilna huwa li ħarisna lejn l-użu tal-kannabis għal finijiet mediċinali u rajna kif dan huwa possibbli u anke apparti minn hekk eh, ridna nrawmu iktar kosċenza fuq l-abbuż ta' din is-sostanza. U hawnhekk aħna infatti nixtiequ illi naraw illi l komissjoni tinvestiga il-THC, um, il-tetraidrokannabinol. Il-ħafna persuni li jaħdmu fis settur tas saħħa jridu jiġu informati u edukati aħna rridu nitalmu huwa l-isfond sabiex wieħed eh, jieħu deċiżjonijiet. Irrid ikollna riċerka xirqa mmexxija mill-Kummissjoni biex naraw xi flus qed jiġu allokati mill-Kummissjoni għal din l-istess riċerka taħt dan il-programm AFAS u apparti minn hekk nixtieq nkunu nafu jekk il-Kummissjoni tħoss li l afas regolatorju madwar l-Unjoni Ewropea u x'qed iwassal għal riċerka ta' kwalità tajba fuq l-użu tal-kannabis tal finijiet ta' mediċina. Irrid ikun hemm ukoll standards stabiliti għall-użu ta' dan il-kannabis fir-riżoluzzjoni u anke eh, fit-test ta' il-mistoqsija qegħdin nappellaw l-istati membri sabiex jaħdmu flimkien biex joħorġu b'definizzjoni legali tal-kannabis mediċinali. U ovvjament rridu naraw kif nistgħu niżguraw li l-kannabis għal finijiet mediċi tiġi approvata mill-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea. Kif tafu? Il-kannabis hija magħmula minn bosta kannabinoidi u dawn jistgħu ħallu effetti li taffu l-ġieħ jidrizzaw il-muskoli, il-multiple sclerosis u nafu li l mediċini bbażati fuq il-kannabis jistgħu jiġu żviluppati u imbagħad jekk jiġu approvati għall-użu, irridu naraw kif tassew jas, kif dawn ma jispiċċawx fuq eh, is-suq illegali, irridu wkoll għamlu restrizzjonijiet fuq l-aċċess tal-minorenni għal dawn il-forum ta' mediċini fil-waqt li niżguraw li dawk li jittassew jeħtiġuhom ikollhom aċċess għalihom. Irridu niżguraw illi jkun hemm riċerka anke fuq iż-żgħażagħ u n-nisa tqal. Irridu illi eh, rajna u koll evidenza pozittiva fuq l-użu medicinali tal-kannabis fil-loqsma kollha differenti fejn per eżempju kif semmejt il-multiple sclerosis hija waħda minnhom. Imma dan jgħin ukoll f'affarijiet oħra bħal pazjenti li għandhom marta ta' ansjetà, il-PTSD u d depressjoni L-Aġenzija tal-Mediċini għandha tiżgura li jkun hemm trawim ta' kuxjenza fuq l-effetti pożittivi u negattivi ta' dawn il-mediċini għaliex dawn il-persuni li tassew għandhom bżonnhom għandhom ikunu jistgħu jużawhom iżda għandna bżonn ta' riċerka u analiżi U importanti ħafna li għalhekk li politiċi jaħdmu ma dawk li prattikaw fil-qasam sabiex jintlaħaq ftehim u nsibu konklużjoni ma mela kemm jista' jkunu fl-aħħar hemm bżonn nkunu iktar retti fuq l-użu tal-kannabis għal finijiet ta' mediċini meta mqabbel mal-kannabis li tiġi użata għal finijiet ta' rekreazzjoni. Idu huwa ċara li dik li tiġi użata għal temp mhix aċċettabbli l-Onorevoli Kummissarju. Onorevoli membri, kull ma jmur iż-żmien rajna iktar terapiji li jinvolvu l kannabis u l-komponenti tagħha għal anijiet mediċinali. <coughs> L-użu terapeutiku ta', da, ta kanabis ġi diskuss fil-kuntest ta' iktar medikazzjoni minn multiple sclerosis u disordni u, u L-ewwel nixtieq nsemmi id-distinzjoni bejn kannabis mhux farmaceutika u prodotti li joħorġu mill-kannabis, prodotti oħra meta niġu għal punt regolatorju tal-użu e, l-Unjoni Ewropea hija limitata x'dan huwa e, kompetenza tal-kull stat membru. Ik tkun l-Awtorità Nazzjonali tiddeċiedi min-naħa l-oħra il-qafas leġislattiv farmaceutiku huwa ċaru li jinkludi l kannabis eh, li toħroġ minn prodotti mediċinali. Awtorizzazzjoni tas-suq tiġi mutija biss wara s-sigurtà, l-kwalità u l-effikaċità ta' tagħha ġew evalwati u l-benefiċċju tagħhom eh, fuq l-użu tagħhom ikun ġieb eh, konkluż ġela darba li jkun daħal fuq is-suq dan il prodotti jkomplu jiġu monitorjati biex kun hemm attivitajiet ta' viċinanza ta' farmaceutika anke f'dak li għandu x'aqsam ma' prodotti oħra ta' mediċini. Kif ħan ikkontribwixxu għal din diskussjoni mela? Dialogu bikri u, u pariri xjentifiċi u meżempji ta' valur miżjut Ewropew, mhux hekk biss imma koordinament bejn aġenziji Ewropew huwa kruċjali. Issa, ħalluni nindirizzaw xi wħud mill-mistoqsijiet li semmejt bħala puntat tluq nisqu li hemm bżonn ta' iktar riċerka fuq is-sigurtà u l-effikaċità ta' it terapiji bazati fuq il-kabonoidi, kannabinoidi. Riċerka tkun aċċessibbli eh, għal-2019-2020 u f'daw l-aħħar tliet programmi ta' riċerka u innovazzjoni l-Unjoni Ewropea ħarġet budgets dwar dan iktar minn 40 miljun euro dedikata għal riċerka fuq il-kannabis u komposti li joħorġu mill-kannabinoidi. Ħan suktaw b'dan l-approċ. Fil-programm qafas ġdid Horizon Europe il-Kummissjoni ħad kompli tappoġġa r-riċerka u anke fis-setturi innovattivi bħal approċċi innovattivi ġodda. Issa fuq xi mistoqsijiet nixtieq ngħid l-għajnuna tas-saħħa Eh, għandha kwistjonijiet eh, u punti li huma komplessi u jkunu l-istati membri li jiddeċidu fuqhom. <clears throat> Hemm bżonn tal-awtorizzazzjoni għal prodotti li joħorġu mill-kannabis meta jkun hemm provi tal-effekkiċità tagħhom u sigurtà tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem kompetenza tal-Istati membri imma jfissirx l-Unjoni Ewropea miex għettejn f'din id-diskussjoni. F'Ottubru tal-2016 il-ċentru tal monitoraġġ Ewropew għal drogi u addiction ta' aġġornament tal-modelli tal-politika ta' kannabis u f'Diċembru 2018 l-Aġenzija ħarġet b'rapport fuq l-użu mediku tal-kannabis u kannabinoidi u mistoqsijiet u tweġibiet għat-teħid ta' deċiżjonijiet. Di kienet bitweġiba għall-interess kull ma jmur jikber f'da' suġġett dwar it-tielet mistoqsijiet nixtieq nieħu l-opportunità nisħaq illi kan kannabis kannabis li ma tkunx għal raġunijiet ta' kannabis hija barra mill-mandat tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni hija fidej l-Istati membri jekk applikabbli il-konklużjonijiet li qed innamlu jsiru fil-qafas ta' leġislazzjoni farmaceutika fuq bażi ta' prodott. Grazzi ħafna Sinjura Kummissarju. Issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Elisa għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sinjura President, kollegi l-użu medikali medicinali tal-kannabis hija ħaġa sensibbli, il-prodotti tal-kannabis jisojjenu lil pazjenti lil morda fejn mediċini oħra ma jgħinux biżżejjed. Fid-dibattitu jridu nħarsu lejn lejh minn żewġ estremi, għandek żewġ estremi. Ma li nisimgħu l-kelma kannabis nirreaġixxu u najdu li hija kompletament perikoluża, droga illegali u ħankunu kontra tagħha. Jekk tingħata f'kuntest mediku, dir-reazzjoni me bżonna u hija bla, bla post, rridu nassiguraw illi l-pazjenti ma jiżviluppawx attitudni li permezz tiegħu bluġiħ li għandi dari irrit impejja bġoint. Le, irrit kun hemm propju kif suppost. Jiġifieri dan irrit isir f'kuntest regolat kif suppost. Irridu neżerċitaw attenzjoni, inkunu kawti. U il-punt 14 partikolari ta' riżoluzzjoni, irrit tkun hemm awtorizzazzjoni ma nistawx inħallu iħtiġiet fuq l-industrija f'setturi oħra. Din hija riżoluzzjoni u nittamaw li nifuta favur għada għal żewġ minuti sur balas. Grazzi Signora President. Komissarju prezenti. Jina darba minnhom kelli uġiħ f'muskolu u mortant neurologista u għalli pejjeb il-ħax. L-ewwel ħaġa it tipipu huwa ħażin għalik. mbagħad f'pajjiżi l-ħex huwa il-ħaxixa hija e, illegali f'pajjiżi. Jekk taħsbu li s-CBD jista' jkun smat mal-Ewropa kollha, sejrin żball għan dan mhux il-każ u essenzjali li l-Kummissjoni għandha tagħti indikazzjonijiet lill istati membri it-tieni punt tiegħi li di riżoluzzjoni fil-fatt hija pjuttost ċara illi ikunu tobba li jagħtu r riċetti għas-sustanza jew le. Di mhix kwistjoni ta' tgħid, eh, iva kulħadd jista' juża kannabis, le, kwistjoni ta' tabib li jawtorizza l ċertu pazjent jew marit CPD jew biex wieħed isolvi ċerta problema speċifika. Imma ta' emendi anke minn membri konservattivi li suġġerixxu li il-forma medika biss tkun taħtieġa ta' mhux il-każ. Hemm forom hekk imsejħa soft ta' riċetti ta' preskrizzjonijiet u infużjoni jew fil-forma ta' infużjoni jew krema jista' jkunu effettivi li ma jistgħux jieħdu forum oħra ta' mediċini hemm forum li jista' jkunu taħtieġa u rridu nippermettu li t-tobba li jippreskrivu forum oħra ta' mediċini. U dije fl-emenda tiegħi. Ejja nkunu pjuttost ċari, qed nitkellmu nitkellmu fuq CBDs mhux l-użu kreattiv, rikreattiv, ri, ri, rikreattiv tal-kannabis u rridu nkunu żguri li ma jkunux il-lobbis farmaceutiċi biss li nagħtu każ tagħhom. Grazzi il-kellima li jmiss. Is-Sinjura Krupa. Jiena nappoġġja mhux biss ir-riċerka ta' medikazzjoni ġdida tal-oriġini ġdida marbuta ma' numru zaħir ta' side effects, imma dawk il-propilattiċi li għan id-dibattitu iktar tard u li għandhom iktar skop. Dak li aħna rajna fir riżoluzzjoni huwa dejt uffiċjali tal-finanzjament, eccetera, tal-kannabis tal medika hija kważi zero u l-konsegwenzi tal-użu ta' prodotti bażati fuq il-kannabis relatati ma' ta' żejra ħafna. U azzjoni pożittiva għandna bżonna wara l kemoterapija L-ewwel għandna mesċu riċerka bazata fuq il-klinika fuq l-impatt ta' din is-sustanza qabel ma niddeċidu fuq il-kannabis u u jidher mhux responsabbli illi nużaw ċerta tip ta' kannabis qabel ma tintuża di għandha tiġi testata klinikament u mbagħad tmur fuq in-nies. Imma biss meta l-profitti jkunu għolja mis-side effects, l-esperimenti fuq id-drogi li jissuġġerixxu l-użu f'ħafna mart mingħajr riċerka kredibbli fil-fatt eh, eh mhix xi ħaġa pożittiva. U l-ħtieġa li nużaw dożi dejjem iktar b'saħħithom. Support, I support more. Nappoġġja parti kbira ta' din riżoluzzjoni. Irridu naħdmu b'leġislazzjoni biex nippermettu l-użu tal-kannabis għal raġunijiet mediċinali mal-Ewropa kollha kien hemm każ ta' familja ġenituri ikollhom eh, jivvjaġġaw sid darbit fis-sena biex imorru l-Olanda biex jieħdu eh, eh, din il-kannabis għax pajjiżhom ma jistawx jirċivuha għal uliedhom. Ejja namlu il-movement ħieles ta' dil mediċina bħala realtà. Dawn il-ġenituri għadni kif semmejt bħal eluf kbar ta' nies ibatu u it-tifla tagħhom ta' disa snin ma diġ dbati mis-sitwazzjoni li kienet fija anka bħala għandhom iridu li dal-futur ikun aċċessibbli għal kulħadd. Grazzi. Grazzi, u issa. Madam President, Honorable Onorvali membri, nixni ringrazzjakom il-koll għal da dibattitu ntaqsek interessanti i permettu li nikkonkludi biex nassigurakom il-Komissjoni ħad kompli tappoġġja attivitajiet li jżidu fejim eh, xjentifiku u oti ta' pariri f'dan is-settur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa laqna dibattitu dwar dan irċievna mozzjoni waħda riżoluzzjoni biex nanqu da dibattitu mill-Kumitat Envi u dan il-vot ħajsir għada. Issa naddu għall-aħħar punt mistoqsija bil-fom dwar modifika umana tal-ġenoma tal-linja ġerminali tal-bniedem. Nati għal żewġ minuti biss lill-awtur, is-sur Sic. Signora Kommissarju, Signora President, kollegi, il-mistoqsija li ressaqna lill kummissjoni u l-Konsil il-lum hija importanti ħafna mhux biss għall iżvilupp futur tas-soċjetajiet tagħna, iżda għall bnedmin kollha. Għax din ma m'għandix taqsam biss ma' ftit nies li għandhom x'jaqsmu mal-progress xjentifiku iżda tinna tikkonċerna lilna l il-ledi tijar tal-ġenoma eh, għandha għandha effett fuq il-bnedmin. Jista' jkun hemm effetti għall individwi u għad-discendenti jista' jkun hemm bidliet ereditarji li jwassal għal bidliet fil-ġenerazzjonijiet futuri kollha l esperimentazzjoni enetika mir riċerkatur Ċiniż He Jiankui fejn kien hemm użu ta' teknoloġija sabiex tbiddel il-ġenoma sabiex tibdel il-bnedmin waslet għal risposta globali illi ma tistax tieqaf ma sejħa għal sigurtà u standards għal dak li jsejħu edited babies. Il-kwistjoni ma ma tikkonċernas biex il-kif, però x'sar. Il-modifika tal-ġenoma ġerminali tal-bniedem hija projbita għaliex tmur kontra l-prinċipju tad drittijiet umani, dinjità l-integrità u l-ugwaljanza. L-inġinerija riproduttiva għandha effetti serju fuq il-bredmin u m'għandux ikun hemm biss il-regolamentazzjoni tal-komunità xjentifika il-progress huwa parti mill-xjentifiku u parti mill-progress soċjali irridu interpretazzjoni xjentifika fil-kuntest soċjali jridu li l-Kummissjoni tieħu tmexxija b'saħħitha sabiex tappoġġja projbizzjoni globali fuq il-modifika tal-ġenoma ġerminali tal-bniedem u toħloq pjattaforma sabiex nitkellmu mal-pubbliku dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna issa il-Ministru Ċamba għall kunsill President, membri onorevoli, nixtieq nirringrazzjakom għall-opportunità li niddiskutu l modifika tal-ġenoma ġerminali tal-bniedem u nirringrazzja lill membri li preparaw din mistoqsija jafu li aħna dedikati għal dan is-suġġett l konsegwenzi etiċi wara l-għarfien dwar il-DNA uman. Jiena konxju mill-avveniment riċenti illi qed jirreferu għalih fil-mistoqsija u li wassal għal kuxjenza dwar il kwistjoni il-possibilità illi nidentifika li nimodifikaw il-ġenoma eh, tal-bniedem kien hemm referenza għal provi ta' bdil fil editjar tal-ġenoma f'każ ta' bnedmin li għandhom eh, mart ġenetiku serju. Però dan jista' jwassal għal batija umana. Jiena minna l-oħra jiena konvinti li għandna kollim ħazba mir-riskju tal-editjar tal-ġenoma ġermina tal-ġenerazzjoni futuri jiena infakkar id-dibattitu dwar il-konsegwenzi etiċi tal-arfin, il-possibilità li nemmanipolaw il-ġenoma, da dibattitu ilu E, għaddej għal xiren ta' snin fost il-politiċi u x-xjentisti. Aħna konxi minn situazzjoni da' wassal f'inizjattivi leġislattivi u oħrajn sabiex nirrestrittu il-modifika tal-ġenoma ġerminali. Jiena nixtieq nfakkar il-qafas leġislattiv u l-atti leġislattivi dwar il-farmaceutika eh, u tamir mediku illi jillimitaw il-modifika tal-ġemana ġenoma somatika il karta tad drittijiet umani tal-Unjoni Ewropea u l-ewwel prinċipju tagħha id d-dinjità umana u tipprojbixxi dawn il-provi fil-qasam xjentifiku. Għalhekk kwalunkwe ħaġa ta' din it-tip tkun illegal fl-Unjoni. It-trattati u b'mod partikolari artiklu 168 60 tat Trattat tal Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jagħti l-Istati Membri mhux l-Unjoni l-kompetenza għal kura medika l-użu tal-editjar tal-ġenoma għandu jiġi regolat fuq livell tal-Istati Membri jiena konvinti li l kummissjoni Ewropea li għandha dritt ta' inizjattiva fil-leġiżlazzjoni Ewropea ser jsegwi l-kwistjoni u jekk taħseb li huwa meħtieġ jew xieraq tipprepara proposti leġislattivi il-presidenza rumena u l-presidenzi ġejjin ser jagħtu prijoritajiet lil di proposta nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi ħafna il-Kummissarju Jirova, grazzi ħafna Sinjor President, membri onorevoli, il-Kummissjoni hija konxja mill-implikazzjoni etika u legali mill-aħħar żviluppi fil-qasam tal-modifika tal-ġenoma ġeminali tal bniedem fuq livell globali, l-Unjoni Ewropea qed tipparteċipa ma' dialogu mal-komunitajiet internazzjonali bħall-akademika eh, għal tax-xjenza anke dwar teknoloġija konverġenti aħna ħarisna lejn il-dibattitu legali fuq il-modifika tal ġenoma ġerminali tal-bniedem. Aħna qed nitkellmu mal-WHO dwar il-governanza u sorveljanza tal-modifika tal-ġenoma tal-bniedem. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea, l-qafas tal-Unjoni Ewropea u l-programma riċerka u l-innovazzjoni u l provi kliniċi l-Unjoni Ewropea għal prodotti mediċi għandhom rekwiżiti li jipprojbixxu dawn l-attivitajiet barra minn hekk l-Unjoni Ewropea għandha qafas legali regolatorju b'saħħtu fuq prodotti mediċi u dan immexxi mill-prinċipju tal-Konvenzjoni ta' Oviedo u l-Kunsill tal-Ewropa fuq il-protezzjoni tad-drittijiet umani fil-qasam medika f'regolament tal-2007 aħna nisqu fuq kontrolli stretti fuq livell ċentralizzat, però il-modifika tal-ġenoma tal-nidem għal għannijiet in vitro jibqgħu responsabilità tal-Stati membri barra minn hekk il-Kummissjoni qed taħdem flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex issaħħaħ is-sorveljanza fuq teknoloġiji ġodda fil-qasam ta' ċelloli fost oħrajn il-grupp indipendenti ta' pariri fuq it-teknoloġiji ġodda qed jaħdem fuq di kwistjoni ta' modifika tal-ġenoma u se jisplora fost l-oħrajn il-konsegwenzi ta' dan l-aġir. Il-Kummissjoni wkoll qed tesplora kif tiżviluppa sarriġ fuq l-attitudni pubblika għall modifika tal-ġenoma ta' bniedem. Rridu naħdmu fuq eh, aċċettazzjoni ta' teknoloġiji ġodda bħal modifika tal-ġenoma għal raġunijiet ta' saħħa. Irridu nikkonsidraw l-aspetti legali u soċjali wkoll ta' eh, tal-modifika tal-bniedem kollegi nfakkar kollu m'hemmx proċedura tal-kaġlijaj u kulħadd għandu minuta, issu liża l minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. It-teknoloġija ġenetika tagħtina opportunitajiet sbieħ u għandna naħtfuhom però rridu niddefinixxu l-limiti b'mod etiku, rridu nirrispettaw li mhux dak kollu li hu possibbli nagħmlu għandna nagħmluh l-esperimenti tar riċerkatur Ċiniż He Ku hekk kif ippreżentati fil-konferenza ta' Hong Kong eh, f'Novembru mhumiex aċċettabbli. Jiena grat illi fil-komunità xjentifika kien hemm reazzjoni, però rridu nkomplu naħdmu, rridu niddefinixxu il-limiti Nixtieq nirringrazzja lill kunsill għall-interpretazzjoni tal-Karta tad Drittijiet Umani naħseb li jew minnu, però naħseb li din trid tidħol fl-imħoħ tan nies ukoll id-drittijiet il-dikjarazzjoni tad drittijiet umani eh, tibrojbixi ta' kollu rridu niżguraw li dan ma jerġax isir. Grazzi Sur Balas. Grazzi ħafna. Ejja nkunu ċari dwar dan. aħna ma nafux il-dettalji kollha tar-riċerka ta' riċerka Turċiniż ċanku m'hemmx prova li jagħmel dak li qal li jagħmel, però eh, ovvjament irridu noqogħdu attenti. Ma rridux eh, nirreġixxu għal dawn l-aħbarijiet, però hemm il-Karta tad Drittijiet tal-Unjoni Ewropea forsi jkollna leġislazzjoni li tipprojbixxi dawn il-proċeduri hija ironika però dan ir-riċerkatur Ċiniż uża il-CRISPR